President. Buongiorno kollega e kollegi. Lodba tajba l-kulħat, sinjuri, ixti jitkellem is-sur l-onorevoli Rubik. Al point of order, mela l-onorevoli Rubik. Grazie tasse, sur President. Jina kap tal-Komitat u Steve Poland, direttur tal-edukazzjoni fit zamben ixtieq fil-fat nifraħlu fuq il-premji li rebaħ minnħat tal-Komitat tana u jinsab fil-din il-gallerija f'din il-kamra u nixtieq nappellalkom biex iċċabċpulu Grazie, grazie onorevole Rubik, naturalmente. Grazie tas sur Rubik, ovvjament aħna nissieħbu il-President fatt issieħab ma' din iċ li natat lil eh, dan il-persuna li intom iprenjajtu issa nagħti il-kelma lis sur Morganti. Onorevoli Morganti, jek joġbok għandik il-kelma. Grazzi ta' Sur President. President, l ewwel net nishtiq li namlu minuta silenzju fissem il-vitmi ta' daw kollha li eh, tilfu ħajjithom fil-cruise liner tal-Concordia li ħabtet eh, massikka u nistaw nejdu li tilfu ħajjitom diġa kważi 11 persuna, pero hemm 29 persuna li għadha mitlufa da ma nstabux u il-għalek il-numru ta' jtista jista' jkun aktar għoli. Grazzi. Morganti, la presidenza e tutti Grazzi tassew, il-presidenza u l-kollegi kolla jissihbu ma sentimenti tijak ta' uġieħ u anki ta' dubi għal dak li seħ fil-fat u għal jek li namlu minuta silenzju.